Ladies and gentlemen, can you take your seats, possibly? Signori, jekk ġobkom kudu postkom, nkunu nistaw nibdow la derba ġifiri jintkom se tinaqdu maħna. Thank you very much. Grazie ħafna. This is an opportunity for... Dinja opportunita għalina li konna smiħ fuq il-kwistjoni ta' TTIP bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq ix-xiri pubbliku l-isfidi l-opportunitajiet għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għal l-Istati Uniti u l-partit kollha interessati miż-żewġ naħat. Nilqa il-kollegi tagħna fuq il-panel u dawk li qegħdin jismawna jarawna online dan in-negozjati fuq it-TTIP huma kruċali għal kumitat tas-suq intern fejn għandna responsabilità tal protezzjoni tal-konsumatur kif ukoll għal standardizzazzjoni kif ukoll ix-xiri pubbliku. Ix-xiri pubbliku jiġifieri suġġett qed niskutu llum. Kenna l-ewwel komitat konġunt bejni u bejn ġifieri jiena u sur Lenga fi frar ta' din is-sena. Nilqak sur Lenga u mbagħad nara rajna wkoll il-standards tal-konsumaturi u kwistjonijiet relatati mal-konsumaturi u għadna li se issa neġaw nintaqaw u nitkellmu fuq ix-xiri pubbliku u hekk se nagħmlu illum. U l-Kummissjoni se tajdinna wkoll kif taħsibha i speċjalment fuq il-karozzi, tessili, faċilitazzjoni kummerċjali u protezzjoni tal-konsumatur. U jiena se nippresjedi l-ewwel nofs tal- S'essoni tagħna u mill-Kumitat tal-Kummerċ iġifiri s-Sur Elenge u mbagħad ikompliju. Mela tixtieq l introduzzjoni issa iva, grazzi ħafna, Signora President, sis kollegi, Iva, fil-fatt qed tismawni hux vera Iva. Mela kif kont qed ngħid? President, eżis kollegi, fil-fatt il-kwistjoni tax-xiri pubbliku fin negozjati ta' TTIP forsi huwa l-element l-iktar kruċali. Aħna bħala Unjoni Ewropea nixtiequ illi konna aċċess għas-suq tax-xiri pubbliku fl-Istati Uniti tafu xi 12% tal-GDP huwa relatat għax-xiri pubbliku dan is-suq fl-Istati Uniti. U eh, blat ta' Jones, jekk nsejħ lat Jones, il-prodotti u servizzi eh, Ewropej huma esklusi mis-suq tax-xiri pubbliku fl-Istati Uniti u l dan il-smih jasal f'waqtu għax nar il-ħadd il-President Obama ġej Hanover minn fejn iġien għal-fira ta' Hanover u forsi u sejja timbottatura l-negozjati għax sissa il-negozjati mumiex qed javvanzaw ħafna isom ma qabdux il-momentum meħtieġ. U għanna bżon jekk nixtiequ ftejim konkluż taħt l-amministrazzjoni tal-President Obama. Iġifieri moment kruċali għal dan il-proċess ta' TTIP u għalhekk din il-laqa tasal kifat faqta. Biex hekk ikonna. Ikonna skambju intensiv fuq is-suq tax-xiri pubbliku. Mela, L-ewwel parti ta' smih il-President se tkun President Ford fuq l-aspetti interni tax xiri pubbliku u għażieda ta' suq tax xiri pubbliku. U mbagħad it-tieni parti nippreżjeda jien u se nitkellmu iktar fuq kif in-negozjati għaddejjin u l possibilitajiet biex inkunu nistgħu nidħlu fuq f'dan is-suq tax-xiri pubbliku fl-Istati Uniti b'mod trasparenti. Naħseb illi nistgħu nibdew l-esperti qegħdin hawnhekk għandna nisa u irġiel fuq il-panel u nistgħu nibdew President. Grazzi ħafna. Mela, Nad il-kelma li sur Filip eh, Sitħojen, dwar direttur ġenerali ta' l-UNIFE, unbat Signora Ying Shen mill-C Europe, unbat il-sur Daniele Basso mill-ITUC. Għandkom xi seba' minuti, forsi nista' nsaqsu lil Filip biex jitkellem u tal-ewwel. Filip, nadilek il-kemma, grazzi ħafna, Signor President. Grazzi u kol ta' żewġ komitati li stidnuni. Jina billi preparajt slides bl-Inglis, nitkellem bl-Inglis, imma nishtiq najt kemtejn bil-Franċis uh, eh, sakem jaslu l-slides fuq l-screens ta' qodimna. Emmuma, mux għet narom kont għax edin warajja, imma tajep wis, mela xtaqt najt, illi għalina dawn il-negozjati ta' TTIP huma importanti ħafna għax ħafna intraprizi tal-Assoċjazzjoni tal-UNIFE, ċifri dik tiegħi, slajli miss, ikkoġbok, għax ħafna intraprizi fissem sem UNIFE din jaħdmu fuq is-suq Amerikan u jixtiequ jkomplu jaħdmu fuq dan is-suq. Imma kif qed intaraw f'dan f'din is-slide għandna 84 fil-mija tas-suq tas-sem tax-xuq fl-Ewropa u 46 fil-mija għal dik l-produzzjoni tal-ferroviji madwar id-dinja. bata din taraw mal armaraj fuq l-slaj li tmissaw l-intraprizi kollha illi huma kollha membri tal-UNIFE u jaħdmu fl-Istati Uniti mhux nitlu fil-fond imma dak li huwa importanti tkunu tafu illi għanna suq dejjem jikber. Naqleb l-Inglis, kif taraw dan is-suq tal-provista tal-ferrovija tal-Amerika huwa mistenni li jikber sa 3.3% kull sena u jasal għal 22.5 biljun dollari u għet intaraw dan is-suq kemm importanti għalina u rapport ġdid li qed jiġi mħejjib fuq dawn l-istennijiet għassu Amerikan u nikkonsidraw illi huwa suq importanti ħafna. Tafu l-Amerikani bibtana għandhom problemi b'konġestjoni imma għandhom suq tat tabija importanti ħafna. Suq għal daqstant importanti ħafna għalina tistaw taraw illi hemm bosta ostakoli għax-xiri pubbliku Minkejja illi numru ta' produtturi tal-ferrovija komunitarji stabilow ruħom fuq is-suq Amerikan għandhom qoddimhom ħafna ostakoli marbutin ma' xiri pubbliku nafi dawn iż-żewġ kumitati intkom tafu so problemi li għanna dimna. L-ewwel net għandna limitazzjonijiet imposti mill-impenji ta' xiri pubbliku ta' wto GPA għax hemm biss 37 stati Amerikani koperti u l-entitajiet ta' trasport u il-xirit ta' transitu bil massamu mhumiex koperti. Mbagħad tafu wkoll il-kriterji Amerikani fuq livell federali, jiġifieri parti mill-problema għax tafu li fl-Istati Uniti permezz tal-Buy America Act tal-FTA, l-Amministrazzjoni ta' Transitu Federali, ċivi trasport urban, wieħed għandu bżonn jirrispetta 60% tal-kontenut domestiku għal rolling stock, ġifieri għall stock li reperti ruħu. Um, u dan għat-tabija u koll hemm sistema ta' 100% ta' kontenut domestiku għall-FRA. Mbagħad hemm kriterji addizzjonali fuq eh, livell ta' eh, inqas mill-istat, ġifiri per esempio fil-Kalifornja hemm il-liġi A B wieħed xejn disa seba li ha kriterju importanti immens fl-Amerika. Issa jekk morru slajd li mis taraw il-mumma tendenzi eh, reċenti. Dal-aħħar xahar rajna illi hemm pressjoni politika b'saħħitha ħafna biex nżidu l-kriterji ta' kontenut domestiku fuq livell federali Aħna qegħdin issa fil-qafas negozjati ta' TTIP u llum il-waivers soġġetti għal l-iktar skrutinju u l-iktar diffiċli illi niksbuhom huma dak l importanti tkun tafu li fl-aħħar tal-2015 il-Kongress Amerikan eh, għadda il-leġislazzjoni tal-Fixing America Service Transportation Act bħala akronimu FAST, ġifiri 305 biljun dollar Amerikan fuq 5 snin, mhux biss fatatament għal ferroviji imma hemm ukoll żieda statutorja ta' 10% tal-kontenut domestiku li jfisser illi semmorru minn 60% 70% fil-sena ta' taxxa ta' l-2020. 25% tal-sena fiskali tal-2018 mbagħad 70 fil-mija fl-2020. Miex ħaġa tajba għalina u bżonn tkunu tafu wkoll illi hemm proposti dejjem ġejjin għal żieda tal-kontenut domestiku sa mija fil-mija hemm abbozz ta' liġi li tissejjaħ il-Grow America Act li qiegħda qudiem il-Kongress Amerikan. Is-sitwazzjon qiegħed tħassib kbir ħafna fuq livell statali, ġifier fa' livell tal-Istati Amerikani għax hemm ħtiġijiet ta' kontenut lokali li ġew mitlbin meta ma jkunx hemm eh, fondi federali użati regolati, per esempio l-Boston MBTA, u hemm ukoll kriterji sofistikati għall appalti biex nipromuovu impjieg lokali, per esempio il kontratt ta' Chicago CTA, u rajna fl-istampa li Departiment ta' Trasportazzjoni qed jeħejji abbozz ta' regolament fuq preferenzi ta' ehm, ta' ingaċ ta' nis għabbażi tal-ġeografija illi l-ewwel jagħtu preferenzi l-awtoritajiet lokali. Issa jekk immorru għal slide ta' tendenzi reċenti fis settur tal-ferroviji, l-iktar tħassib għalina wadali ġej. Il-kriteri dejjem iżdiedu ta' kontenut domestiku, speċjalment fuq il-livell ta' stat Amerikan, illi ovvjament iġibu magħhom żieda sostanzjali fl-ispess ta' investiment tal-industrija tal-provvista tal ferroviji kif ukoll il-fondi neċessarji l entitajiet rilevanti għal dawn il-proġett anki reklutaċ lokali miex soluzzjoni eh, dejjima jekk ma jkunx hemm massa kritika ta' ordniet u għalhekk anki forsi l-impjiegi morru minn faċilita l-oħra u fl-aħħar mill-aħħar il-multiplikazzjoni ta' ħtiġijiet tal-istat se jifavorixxu pjuttost intraprizi eh, li huma fidejn l-istat stess għax ikollhom iktar appoġġ mill-gvern Is-sena eh, l-oħra u anki xi ftit ġimgħat eh, ilu kien hemm isu terremot minħabba l-fatt illi ċ-Ċiniżi CNR u CSR rebaħ l-appalt ta' Boston u ta' Chicago għax huma l-iktar isa produtturi kbar u għalhekk dawn il-kwistjonijiet tal-kontratti ta' Boston Chicago huma importanti ħafna. Allura li huma messaġġi mill-UNIFE l qed nikkonsidraw Slajd li missek joġbok li għanna bżon naslu għal trattament indaqs bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti għal dak li huwa x-xiri pubbliku għal trasport u għal ferroviji. L-impenji ta' xiri Amerikan bżon jiġu estiżi biex inkludu l-entitajt federali wkoll u l-bqija tal-Istati Amerikan u l-Awtorità ta' Transitu ta' Massa Il-kriterji ta' Buy America xeklu l-aċċess għal fornituri tal-Unjoni Ewropea għas swieq Amerikani li għandhom bżonn ikunu eh, f'livell eh, raġonevoli meta nitkellmu fuq 100% u l-prassi ta' xiri pubbliku tal-gvern għam bżonn ġimtejjeb f'kull livell u importanti għall-SMI speċjalment. U l-aħħar punt il-produzzjoni tal-ferrovija mson jiġi eh, tiġi esklusa mill-inizjattivi ta' reklutaġġ lokali. Grazzi ħafna tal-li tajtuni din il-possibilità li nitkellem fuq il-problemi li għanna u dimna fuq is-situazzjoni kif u ringrazza l-Parlament tal-appoġġ eh, tagħhom fuq dawn il-negozjati tant sensittivi u kif qed intaraw qegħdin f'perjodu eh, kruċjali man-negozjati tagħna mal-Stati Uniti. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed. And now, uh, Mrs. Grazzi ħafna l Jin Shen. se tkellem fuq il ehm, marittimu, il settur marittimu. Jiena Trade Policy Advisor SIROK, u biex nevita kull konfuzjoni, aħna nibnu il-bastimenti, ship builders, maħniex sidin operaturi tal-bastimenti, għalhekk aħna Eh, nirrappreżentaw 100% tal-industrija eh, tal-bini eh, tal-bastimenti aħna għanna fatturat ta' 1.9 biljun kull sena u natu miljoni u anki 400.000 impieg indirett. Aħna attivi fil-proċess ta' TTIP u iktar kmini din is-sena bat delegazzjoni kummerċali Washington DC u tkellimna ma' um, partijiet interessati Amerikani. Konna emmek għax uddimna għanna ħafna restrizzjonijiet marittimi illi effettivament eh, xekluna milli il-bastimenti tagħna nkunu nistgħu nbijawhom fuq is-suq Amerikan u fost dawn restrizzjonijiet l-iktar importanti huwa il-Jones Act u restrizzjonijiet ta' xiri pubbliku. U għalhekk qabel ma nidħol fil-qalba tal-presentazzjoni tiegħi nixtieq fil-qosor ħafna Nispega xini din il-Jones Act. Hija mana uh, eh, ila mit sena li tittieħed li titlob it-trasportazzjoni ta' beni u persuni żewġ postijiet fl-Amerika hemm bżonn ikun hemm bastiment illi hija ta' sidja Amerikana, il-kru l-ekwipaġġ ikun ukoll Amerikan u l-bandiera tħabbat ukoll waħda Amerikana u għalhekk l-importanti għalina l-iktar problema kbira hija bastiment mibni fl-Amerika. Iġifieri aħna nistgħu iva trasportaw eh, beni u eh, nis xi punt fl-Amerika ma ma nistgħux morru minn punt għall ieħor u dinja problema serja għalina Imma anki jekk nkunu nistaw xiftit forsi ndajfu Jones Act fiħdan it-TTIP, dejjem ikonna problema kbir maħbar is-sessjoni ta' xiri pubbliku. U għalhekk hawnhekk nixtieq nurikom xi eżempji ta' bastimenti speċjalizzati high-tech Ewropej illi soltu fl-Amerika huma fidejn settur eh, pubbliku u għalhekk hemm restrizzjonijiet imposti tax-xiri pubbliku għalhekk mħabba dawn restrizzjonijiet dawn il basti ma jistgħux jitlu fuq is-suq Amerikan din hija problema għalina ovvjament ma problema wkoll għall-Amerikani. U għaliex forsi saqsuni jina sentiwkom eżempju uh, sempliċi tal-bastimenti li jkissru s-silċ. L-Stati Uniti pajjiż kbir, f'saħħtu, imma ċerta ironija il-flotta tagħhom tal-bastimenti li kissru il-silċ għandhom biss tnejn minn dawn u ilhom 40 sena u waħda biss qed topera waqt li l-oħra qed tiġi kanabilizzata biex tkun tista' tappoġġa l-ħajja tal-bastiment liħor ħaġa redikola u biex huma jkunu pari passu mar-Russi fil-Oċeanu tal-Artiku, President Obama qal li għandna bżonn naġġornaw il-flotta tagħna bżonn nibnu tliet bastimenti li kisru s-silġ. Imma l-problema hija illi għandhom bżonn biljun dollaru għal bastiment wieħed u jistennew 10 snin. U m'għandhomx it-teknoloġija għandhom bżonn jixtru t-teknoloġija mill-Ewropa jew jiksbu liċenzja u għalek anki jekk isolvu l-problema, jekk ikollhom il-flus, jisibu dok uh, shipyard jista' jagħmlu hekk mill-Ewropa ma jkollhom problema għax il-bastiment il-ġdid mhux se jkun lest qabel ma bastiment qed jużaw issa jispiċċaw għalhekk soluzzjoni limi, soluzzjoni qed hawnhekk fl-Ewropa għax kifat aħna għandna teknoloġija, għandna l-esperjenza u il-prezzijiet tagħna huma terz ta' dak li l-Amerikani jistgħu jagħmlu u Ehm, aħna nistgħu nipprovdu l-bastiment qabel. Imma minħabba dan ir-restrizzjoni ta' Xi pubbliku ma jistgħux jisaqsu l-għajnuna tagħna. Għalhekk, mod parallel, dan restrizzjoni ta' Xi pubbliku għandhom impatt qawwi ħafna fuq il- eh, produtturi ta' tamir marittimu fl ewropa l-iktar minħabba il-Buy America Act illi timponi, timponi 60% ta' kontenut lokali fuq bastimenti. Iġifiri, kull tamir Ewropew marittimu ta' valur kbir ma jistax jiġi esportat lejn l-Istati Uniti. Ħenniħu per eżempju l-tamir tal-tammila li hija bastiment li topra u mingħajr dan it-tamir ma jistax għadid u għalhekk dan it-tip ta' tamir huwa tant importanti u imur lilin mill-40% ta' valur totali tal-bastiment u għalhekk ma jistawx jirrispettaw dan il-kriterju ta' 60% u għalhekk ma jistawx jiġu esportati lejn l-Istati Uniti. Issa mmur għas li miss. So with all this Mela, f'dawn ir-restrizzjonijiet kollha, il-protezzjonizmu li għandna fuq il livell lokali nistgħu naraw illi dan kellu effett fuq l-Istati Uniti. Il-bini kummerċjali kważi sparxa aħna meta tħarsu lejn l-Ewropa, iva, tistgħu taraw illi fil-fatt aħna għandna rwol ta' mexxejja fis-suq globali għalfejn minħabba li aħna nemmnu fil-valuri tas-suq ħieles. U jekk tħarsu lejn il-kuluri f'din iċ-ċart dan huma differenti minn taħat ieħor. Iżda aħna qegħdin naffaċċaw ukoll kompetizzjoni li mhijiex ġusta mill-irvant imbiet ukoll. Hemm ħafna prezzijiet baxxi ħafna. Allura, jkun diffiċli lina li nagħmlu kummerċ ġust fej kulħadd ikun fuq l-istess level. Ġifieri biex nikkonkludi nista' nagħtikom l-aħħar messaġġ li huwa sempliċi ħafna jekk l-Istati Uniti jistgħu jiftħu is-settur tal- settur maritmu u settur tax xiri pubbliku aħna nistgħu nibnulhom il-bastimenti kollha li għandhom bżonn. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-slides kollha tistgħu issibhom fuq is-sit tal-kumitat iktar. Jiena nixtieq li nkun naf eżattament daw il-kuluri x'kienu qed ifissru. Issa is-sur Basso minn U2UC. Nixtieq ngħid illi ħanibda nieħu nota tal-nies li jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna nixtieq illi nitkellem fuq il-lat Ewropew jiena aktar minni fuq l-Istati Uniti, aħna nafu li dan huwa suġġett li huwa ta' interess għall unjoni Ewropea, iżda fl-istess ħin naħseb li għandu interess Huwa ta' interess ukoll anke ħaddiema tagħna fl-Ewropa. Aħna qegħdin naħdmu ħafna mal-kollegi Amerikani tal-FCEIO u qed naħdmu wkoll mal-Kungress kif ukoll mal-Federazzjoni Ewropea tas-Servizzi pubbliċi. Aħna nasbu li x-Repubbliku għandu jkollu l-ansa biex naqqas ir-rati tal qat promuovi żvilupp sostenibbli u jindirizza l-teġijiet speċifiċi tal-komunitajiet lokali. Naħseb li importanti ħafna li ngħidu li fl-Ewropa nofsis ix pubbliku qiegħed isir fuq il-livell lokali fuq il-livell reġjonali nishtiq u kornajt illi mhuwiex sigrit illi l-ħbib tagħna Amerikani jixtiequ jiddefendu il-lat tagħhom by American. U naħseb li xiftit mit-trade unions tagħhom jixtiequ li jkun hemm konġun konġunt hawnhekk fl-Ewropa. Dan irridu ngħidu biċ-ċarsa il- Nixtieq nibda bżewġ punti ewlenin. L-ewwel nett għandna l-konvenzjoni ta' l-ILO ta' Service Mierba Design fuq il-kontratti pubbliċi u mbagħad għandna id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tax-xiri pubbliku. U għavveru li għanna ma nishtiqux li dawn iż-żewġ leġizlazzjonijiet ikunu mdajfa label. Titib la bisita u bxejn iktar. Fur konvenzjoni tal-ajlu tal-1994 li din hija konvenzjoni li ilha daħlet fis-sem li 1952 però hija konvenzjoni importanti għandha dispożizzjoni importanti ħafna l-kontratti tal-ħaddiema. U dan jobbliga wkoll li l-ftehim kollettiv għandu jkun implementat. Però il-fatt li din il-konvenzjoni ma kienx irratifikata l-għamil l-Istati Uniti u l-qas mill-Kanada nistgħu naraw li din kienet ratifikata biss mill-10 stati membri tal-Unjoni Ewropea. Nitolbu li kulħadd biex jirratifika din konvenzjoni l-iktar fis possibbli. Issa, nitkellem fil-qosor fid-direttiva tax-xiri pubbliku aħna nistgħu ngħidu li kontenti din id-direttiva qiegħda tintroduċi ċertu sviluppi pożittivi fost dawn l-iżviluppi għandna klawżola soċjali vinkolanti li tinkludi wkoll rekwiżiti ta' trade unions, rispett tal ftehim kollettiv, kriterji soċjali u iktar trasparenza. U ġifieri din id-direttiva aħna tinħarsu li bċertu sodisfazzjon. Din id-direttiva Bidejna bir-reviżjoni tagħha fis-sena 2011 U minkejja li situazzjoni politika ma kienx daqshekk pożittiva leħen il-trade union sistema sew. U wara negozjati bejn il-Parlament Ewropew, Kummissjoni u Kunsill, id-direttiva daħlet fis-sa sena 2014 u kellha tkun implementata fil-Liġi Nazzjonali sa' April ta' din is-sena. Jiġifieri, aħna kuntenti ħafna u nixtiequ li din direttiva tkun implementata kif suppost u li ma tkunx imdajfa minħabba TTIP. Id-direttiva taraf ukoll il-karatteristiċi speċifiċi tas servizzi soċjali li hija xi ħaġa importanti għalina. U qed narfu ukoll l-importanza tal-fatturi soċjoekonomiċi il-kriterji low cost ukoll tnaqqas b'mod konsiderevoli nista' ngħid biex nikkonkludi illi il-moviment ta' trade unions ma jixtiequx illi l-ftehim kollettiv jew l-standards tal-ħaddiema jkunu mdajfa minħabba ftehim kummerċjali u ma nixtiequx illi l-standards jkunu mdajfa minħabba xi mekkaniżmu u aħna qegħdin nitolbu lill komissjoni sabiex jaraw li dawn l-ftim kummerċjali jkun għedin rispettaw dawn l-istandard soċjali u li l klawzoli tax-xiri pubbliċi tax-xiri pubbliku jkunu skont il-liġi primarja u sekundarja għalli bekk ikonna ftehim kummerċjali skont il-liġi Ewropea. Grazzi. Thank you. So at the moment we Grazzi. Għanna 20 minuta ċans għal mistoqsijiet u tweġibiet, pero għandi bis serba minn nies li xtaqgħu jitkellmu. Maria Grappini, Sur Arina, Sir Dalton u Evelyn Gebhardt. Hemm xi forsi? Maria, Grappini kiex. Eh, eh, eh, Għaxa tal-li kellek kelko, ehm, din l-idea ta' debattitu fuq il-TTIP, fuq il-xiri publiku. Avut idea sa' faċem dezbattere publiku pe. Iva, meġan nibda mill-bidu mela jina nifirħilkom tal-li kelkom din idea biex ikolkom dan id-dibattitu grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet rilevanti ħafna, interessanti ħafna, imma sfortunatament hemm bżonn ngħid illi xifti timbessa minn dak li smajt. Fil-fatt, jina organizzajt l-istess tip ta' smieħ pubbliku fil-pajizi sena li għaddiet u tkellimna fuq l-istess suġġetti nixtieq nirringazza lis sur Lenge illi tkellem ta' suġġett anki llum imma minn keda kollu qed nara li hemm żewġ problemi kbar. L-industrija tal-ferrovija kif ukoll l-industrija illi tibni il-bastimenti ċfir industrija marittima u mhux biss huma tnejn mill-quta minn dak illi qed jiġri llum u jiddependu ħafna mill-istat tan-negozjati għandna bżonn dejjem insommu f'moħħna dan il-fatt. Ina dejjem appoġġajt u votajt favur l-armonizzazzjoni tar-regola l-ftuħ tas-suq għax aħna m'għandniex il-Jones Act fl-Ewropa. M'għandniex xi qatt li jgħid by Europe miflok by America, għalhekk l-Amerikani ħadu ħafna vantaġġi mis-suq tagħna biex bijaw il-prodotti tagħna ma l-ħaġa mhijiex reċiproka, ċifieri naħa tagħna lejn l-Amerika ma rridux inċedu. Il-Parlament għal daqstant għandu bżonn eżeġita pressjoni fuq in-negozjaturi illi ċevu l-mandat tagħna biex huma ma jinsewx daw ir-red lines dak, l-ekwilibrju neċessarju bejn il-beħ tal-prodotti u l-konsum tal-prodotti u servizzi fl-Ewropa u fl-Istati Uniti għax le se nkunu qed nissifna qed inċedu l-impjiegi tagħna tal-Industrija Ewropea permettu li ngħid ħaġa oħra. Naħseb li anke l-protezzjoni tal-konsumaturi għandha rwol tagħha u rwol iktar fjak għax aħna nafu li huma ir-regoli rispettivi fl-Europa u fl istati Uniti f'dan il-qasam L-Ewropa għaddit ħafna leġislazzjoni dan il-qasam u enfasizzat il-kwalità tal-prodotti, il-protezzjoni tal-konsumaturi, imma l-Amerika m'għamlitx l-istess ħaġa. Personalment naħseb li żewġ kumitati maqudin illum għandhom rwol importanti ħafna u għandhom bżonn jaħtfu din l-opportunità. Grazzi ħafna. Maria Arena, sorry about the confusion. Grazie ħafna veru illi l-isem Marija komuni u hemm xi jisimu jisimhom hekk f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna għat-tlet prezentazzjoniet li kienu interessanti immens. Għedin naraw kif is-suq tax-xiri pubbliku fl-industrija tal-ferroviji kif ukoll tal-shipyards suġġett importanti ħafna. Jiena għandi tliet mistoqsijiet l-ewwel net f'dak li għattu intkom l-aċċess għas-suq pubbliku Amerikan suppost jkun red line biex aħna naċċettaw dan it-trattat transatlantiku. Din hija l-ewwel mistoqsija li tiġini f'moħħi jina smajt il-kritika l-appoġġ tagħkom għan-negozjati imma jekk l-Amerikani ma jiftħux u nafu li għandhom diffikultajiet kbar, ġifir ma jiftħux l-aċċess għal suq pubbliku din se tkun red line ġifiri linja fejn ma tmorrux li din minna, din mistoqsija tafu li negozjati ta' TTIP li fil-kontest Amerikan attwali juru li hemm ċerti diffikultajiet imma mod parallel hemm il-ftejim mal-Kanada. L-ftejim mal-Kanadiżi hemm ir-riskju illi naqqas il-pressjoni li aħna timpoġġu fuq l-Amerikani għax minħabba il-ftijim mal-Kanada kull konsorzju Amerikan Kanadis jikollhom aċċess għal vantaġġi ta' eh, ftehim transatlantiku aħna ma jkunniex il-possibilità negozjaw xi ħaġa mal-Amerikani billi jkunu kisbu kollox permezz tal-ftehim tagħna mal-Kanada. X'taħsbu fuq il-possibilità tal-intrapriżi Amerikani li jiksbu li jridu permezz tal-Kanada xużu din il-plattaforma u ma jidħlux iktar fin-negozjati ta' TTIP fuq l-interessi offensivi Ewropej. L-aħħar punt fuq il-kumpaniji ta' bħal dawk tal-ħamilla. Huwa diffiċli għal produtturi illi huma jbijaw bastimenti ta' teknoloġija għolja maħabba regla 60% lill-Amerika u għalhekk is-servizzi ta' intraprizi ta' ħammim tista' tieħu pożizzjoni fis-suq Amerikan mingħajr ma dbieħ l-istrumenti tagħha ma jagħtu biss is-servizzi u qed jirrispettaw is-60 tax-xogħol pereżempju jużaw eh, ħaddiema mill-Amerika. Possibbli da? Grazzi. Grazie, think per le questioni dwar il-ftejim ma l-Istati Uniti u l-ftejim ma l-Kanada r-rabta ta' bejnietom nasab li t twieġeb per kommissjoni dwar dan. Is-Sir Dalton. Grazzi. Jiena naħseb l-ewwel kellem li ma jisimnix Marija llum. Naħseb il-reprezentazzjoni li smajna kienu vera interessanti juru kemm għandha politika protezzjonista l-Istati Uniti u kemm hija importanti t-titib Ftit Fit mistoqsijiet tal-ewwel żewġ kelliema, kemm taħsbu li huwa realistiku illi l-Istati Uniti ċaqlqu ftit fuq il-Buy America. Forsi nafu illi id-dettal huwa verament importanti, però jiena nixtieq nkun naf intuj X'taħseb kemm huwa realistika li nistgħu is-sitwazzjoni li nistgħu nċaqlqu ftit lill-Istati Uniti fuq dan il-punt. it-ted mistoqsija rappreżentant mit-trade unions illi kienet jissuġġerix li nistgħu ndaħlu wkoll dawn dan l-ixkiel. Ma taħsibux illi fil-fatt dawn l-opportunitajiet jistgħu joħorġu b'opportunitajiet ta' xogħol aħjar għall ewropa u ħaġa oħra dwar li każ li tsemmi fis-Sinjor Grappini. U protezzjoni tal informazzjoni qed naraw li l-Istati Uniti fil-fatt għandhom approċċ differenti għal protezzjoni ambjentali u protezzjoni legali. Iżda tasbux li forsi din hija xi ħaġa inqas effettiva fl-esperjenza tagħkom kummerċjali mill-Istati Uniti ma tasbux li fil-fatt kien iktar faċli li taslu għal dawn l-affarijiet mal-Istati Uniti u forsi għanna daqsxejn preġudikati fl-Unjoni Ewropea fuq l-Istati Uniti. Evelyn, kif Grazzi ħafna, grazzi lilkom ukoll tal-li organizzajtu dan ismi fuq dan is-suġġett tant importanti. U jiena nixtieq illi nitkellem fuq tliet affarijiet. Mela, nċert affarijiet li rridu ngħiduhom din il-limitazzjoni ta' 60% għal Buy American li tapplika għal livell federali jena jkolli ngħid li ħajkun hemm imħabbrin ukoll ċertu restrizzjonijiet oħrajn anke fuq il-livell nazzjonali. U din tista' tkun problema, però aħna qegħdin nagħmlu ftehim hawnhekk mal-istati federali, ġifieri ma nafx kif dawn ir-restrizzjonijiet qegħdin jinfluwenzaw l-istati fuq bażi individwali. Jien ma naħsibx li nistgħu naċċettaw illi niftħu s-suq iżda mhux ma jkunx miftu fuq il-livell tas-suq fuq il-livell federali. Jiena naħseb li din influenza tal-ftejji mhux ħajkun daqshekk effettiv fuq il-level federali. Naħseb li importanti li fil-politika tagħna nkunu koerenti ħafna. Is-senjura li tkellmet dwar il-bini ta' bastimenti hija referiet trasport u għal-bastimenti li qed jinxtraw biss fl-Amerika ma' din restrizzjoni. Jiena nixtieq hawnhekk nitkellem u fakkarkom għaziz membri tal-Parlament Ewropew fuq il-kabotaġġ fuq dan il-każ. Jekk aħna maħniex lessi niftu dan fis-swieq tagħna nistgħux nistennew l-Istati Uniti jiftħu din il-parti wkoll minnaħa tagħhom aħna konna introduċejna ċertu affarijiet sabiex nipproteġġu aħjar lil ħaddiema ġifieri naħseb li rridu noqogħdu attenti fuq dal kwistjonijiet u naraw ukoll x'huma l-konsegwenzi li jista' jkollna fis tana tagħna. Din hija kwistjoni li verament talija hija importanti forsi l-Kummissjoni Ewropea tista' tweġibni daqsxejn fuq dan. It-tielet punt huwa dwar dak li aħna fid-direttiva Ewropea dak li għandu x'jaqsam mal-kontratti Dak li xejna u dawn il-miżuri moderni ħafna wkoll li aħna introduċejna illi jikkonċernaw ukoll kriterji ambjentali, soċjali fost l-oħrajn u x'tib ta' protezzjoni dan ħaj joffri għall-interess komuni ekonomiku. Naħseb li dan kollu l-naxxina niksbu m'għandux ikun imdajef b'xiftejn ma l-Istati Uniti jon kellam ma xiftej ma xi pajjiż ieħor. Daniel Gaspari. Eżis, kollegi, jena nishtiq li nitkellem fu dak li għadha kemm semmit fitmi bid-diskors taħħa Snira Gebhardt minħabba illi aħna qegħdin naraw illi f'dak li għandu ma' servizzi pubbliċi jista' jkun hemm ċertu affarijiet li jistgħu jkunu medda u li jistgħu jkunu privatizzati jekk pereżempju naħseb fuq eh, il-provizjoni tal-ilma jew il-kura tas-saħħa. Naseb il-messaġġ minn dan is-smieħ huwa importanti li jkun li aħna fil-Parlament Ewropew irridu niftemu li naqblu fuq din il-ħaġa. Jkolli ngħid li ħadd mill-kollegi ma qal li kieku jaqbel ma ftehim tat TTIP jekk il-servizzi pubbliċi tagħna komunali, il-servizzi u dak li ksibna fuq il-livell tal komunità jista' jkun medet. Żgur li mhux ħajkun hemm laqgħat ta' TTIP jekk dan ħajwasal konsegwenzi li aħna rridu ndajfu xi ħaġa min-naħa tagħna. Għandi żewġ mistoqsijiet konkreti però. Jiena jinteressani wkoll is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa u dak li għandu x'aqsam ix-xiri pubbliku kemm hemm mill-servizzi pubbliċi pereżempju li qed jingħataw mill-Istati Uniti u li u kemm hemm servizzi Amerikani illi qegħdin jingħataw pereżempju minn kumpaniji Ewropej. Nix nkun naf kemm huma kbar ċifri ħalli nkun nista' nifhem x'tib ta' fetta jkollu fuq il-postijiet tax-xogħol. Grazzi, Iva, forsi kum semp tista' twieġeb din il-mistoqsija żewġ kelliema oħra li Lisa Jakonsari l-ewwel. Grazzi, nixtieq insaqsi l-Kummissjoni sabiex tgħidilna daqsxejn ta' informazzjoni fuq timetable. Jidher li fl-Istati Uniti hemm ħafna oppożizzjoni bħalissa għal dawn il-ftehim ta' kummerċ ħieles dan ikollu effett ukoll fuq il-ftim kummerċjali tal-Paċifiku, hemm ħafna oppożizzjoni anke għal dak il-ftim. U l-fatt li dal-wad ħassir elezzjoni presidenzjal fl-Istati Uniti aħna qegħdin naraw li ħadd mill-kandidati presidenzjali ma huma favur għal dawn il-ftehim ta' kummerċ ħieles u mhix favur it-TTIP. It-TTIP issemma b'mod negattiv ikolli ngħid mhux b'mod pożittiv, ġifieri naħseb li Is-sitwazzjoni tanċija pożittiva. Jiena ma nafx eżatt dawn l ftajim dan il-ftehim fiex jikkonsisti fid-dettal, però naħseb li jkun aħjar li kieku nitkellmu anke fuq uh, dawn it-tax havens. Naħseb li jista' jkun siwi ħafna li aħna ngħidu Illi dan jista' jkun fattur importanti fiħdan dawn l-ftehim kummerċjali minħabba aħna rridu nqisu dan l-element minn flok ma indaħlu nimponu din il-proposta fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Winkler l-aħħar kellim fuq il-lista. U nitlob l-esperti li jiffokaw ukoll fuq il-mistoqsijiet pertinenti għall-oqsma tagħhom. U xi mistoqsijiet nħalluhom kif inhu xieraq lill-Kummissjoni Grazzi President u grazzi wkoll ta' din il laqgħa Grazzi għall prezentazzjoni ix-xiri pubbliku hija kwistjoni ta' reċiproċità. Tinvolvi standards differenti u hija ħaġa ċarament politika. Eh, Lange eh, sewa eh, għalli għedin istennaw l-Obama biex jiġi fl-Europa. Ovvijament, Obama ma tantx baqalu żmien. F'jannar 2017 l-amministrazzjoni ta' Obama settem il-mandat tagħha. Eh, xi ħaġa importanti hija x-xkiel fi swieq brabta maċċi Repubbliku, Mhux biss max repubbliku, però insomma wkoll il kwistjoni tar-rekwiżiti viża għal ċittadini tal-EU. Nixtieq nistaqsi l żewġ rappreżentanti huma jirrappreżentaw żewġ toqsma l-ferrovija u l-qasam marittimu preżenti ħafna f'ċerti pajjiżi li għad jaħtieġu il-viża. Pajjiżi pereżempju Rumanija li għad għandhom bżonn il-viża biex jivvjaġġaw u jinnegozjaw mal-Amerikani. L-esperjenza personali ta'kom x'inhi il reġim viża? Huwa xkiel għal ħidma tal-kumpaniji U mhux kwistjoni tar-Rumanija biss għan hemm pajjiżi oħrajn fl-Unjoni. ma għandkom raġun li din il-kwistjoni eh, għandha eh, x'taqsam magħha l-Kummissjoni wkoll, x'taħseb il-Kummissjoni. U dan kollu se jiġi mitkellem eh, waqt iż-żjara ta' Obama fl-Ewropa dal-waqt. Nistaqsi mistoqsija jiena wkoll. Eh, A' sinjora Xen, eh, fil-Renju Unit aħna nibnu Eh, bastiment ta' riċerka polari, xi ħaġa eh, li niżla tajjeb mal-pubbliku, jekk l-Amerikani issa, jekk ix-xjenzjati Amerikani ikun jixtiequ jixtru bastiment simili mir-Renju Unit u din l-ewwel darba f'deċenni li bnejna xi ħaġa hekk. Huma ma jkunux jistgħu jagħmluh dan minħabba l-Jones Act jew inkella le. Tistgħu tispjegaw l daqsxejn jekk jistawx jixtru l-Amerikani l-istess tip ta' bastiment prodott fir-Renju Unit b'mod li nkunu nistgħu nikkolaboraw flimkien fuq din it-tip ta' riċerka. Forse nistaw nwieġbu sa il-mistoqsijiet li saru. Is-sur Bassa nibdew bih. Mela, ta' malajr. Trade unions fl-Istati Uniti huma protezzjonisti ħafna rajnija mill-esperjenza li kellna b'FTAs preċedenti. Daw kienu kontra n-nafta, kellhom esperjenza negattiva hemmhekk kontra t-TTIP ukoll. Għalhekk ġifieri li diħarsu s-suq tagħhom huma bażikament. Il-kwistjoni ta' reċiproċità hija importanti għalina. Però jekk l-Amerikani ma jiftħux is-suq tax-xiri pubbliku tagħhom għalfejn għandna nagħmlu hekk aħna mbagħad. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna. Però irridu naraw jekk l-Amerikani hux se ikunu flessibbli biex jiddiskutu dan il-pont. Sa fejna fien huma proteġew is-suq tax-xiri tagħhom fl-FTAs preċedenti kollha. Però l-punti ewlenin tagħna hawnhekk huma li aħna ksibna standards tajbin għax-xiri fl-Ewropa, standards soċjali u ma nixtiequx li dawn jiġu imminati issa mill-FTAs li jista' jkollna. Grazzi. Signora Shen, grazzi. Tlet mistoqsijiet se nwieġeb jiena se nwiġibhom waħda waħda. L-ewwel net il-mistoqsija tal ħammila dredgers. Fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħi jiena għed li rridu għadu attenti mill-konfużjoni. Aħna xib builders mhux operaturi u sidin tal-bastimenti, però xorta hemm konfużjoni għaliex il-mistoqsija qed tgħid xinejdu dwar is-servizzi ta' tħammil. Però aħna ma nagħmlux hekk aħna sempliċement nibnu l-bastimenti u nipproduċu t-tamir. Dak li nixtieq eh, nenfasizza huwa dan. Bastimenti bħal dawn il-ħammila ġew ikkastigati tliet darbiet fl-Amerika. L-ewwel nett fir-rigward tat-tamir ma jistgħux ibbijaw aktar minn 40%. Imbagħad hemm eh, il-Jones Act ukoll. L-ebda bastiment ma jista' jaħdem f'post wieħed fl-Amerika hemm bżonn ta' ċertu ċaqliq. Imbagħad ħammiela hija differenti s-sitwazzjoni fl-Amerika għaliex dejjem dawn is-sit ikun il-gvern, ġifiri, hemm restrizzjoni ta' xi repubbliku hemmhekk ukoll, ġifieri ma tantx nistgħu nsolvu din il-problema sakemm ma tinbidilx il-liġi. Imbagħad it-tieni mistoqsija dwar id bassir ta' ċifri fissu ta' xi Repubbliku fis-sitwazzjoni attwali. Din hija faċli li nwiġbuha għaliex bħalissa kollox huwa żero għaliex l-Amerikani m'għandhomx il-bastimenti u t teknoloġija u laqqas biss jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet tagħhom. Aħna ma nistgħux immorru hemmhekk għaliex ma nistgħux, jiġifier is-sitwazzjoni hija żero, però l-potenzjal huwa sostanzjali. Imbagħad it-tielet mistoqsija, l-icebreakers. Ovvjament aħna segwejna l-aħbarijiet ta' x'tista' tagħmel l-Ewropa. Apparti r-Renju Unit fil-Ġermanja, l-Finlandja, Franza, għandhom l-esperjenza u t-teknoloġija biex jibnu dawn l-icebreakers. Safrattant, għamilna lobbying ukoll għall gwardji kostali biex ngħidulhom li fl ewropa għandna l-kapaċità nistgħu nagħmlu x-xogħol għalikom jekk għandkom problemi ta' budget nistgħu ngħinukom. Imbagħad taħt il-Purchasing Act tal-Coast Guard jista' jkun hemm eżenzjoni jekk iffirmata mill-President, però jridu juru li veru m'għandhomx kapaċità u hemm ħtieġa urġenti. Ġifri hemm possibilità xkejkna, però rridu nikkonvinċuhom. U din hija problema li dejjem hemmhekk anki mingħajr it-TTIP nittamaw li ma nsolvux il problema permezz tal-eżenzjoni issa. Felip Citroen issa. Iva, grazzi President, f'kemtejn nixtieq ngħid il-membri tagħna tal-UNIFE huma preżenti ħafna fl-Istati Uniti, kuntenti li qed jaħdmu. Imma ovvjament m'hemmx industri fejn dejjem fejn ikun hemm l-appalti. U għalhekk għan negozjatura dan huwa punt importanti għax il-perċentwali tal-kontenut lokali edha f'staġnar nasbu il għanna bżon nevitaw dak illi l-Amerikani seħulu local hiring, reklutaċ lokali. Issa fuq is-seta fuq il-ftejjim mal-Kanada naħseb dawn negozjati hemm punt importanti ħafna għax deċidejna illi minn flok local content, kontenut lokali jkun hemm local value, valur lokali, ħaġa importanti. U kif il-kollega qalet, il-autoritajiet ta' taħt il-level federali u koll għandhom bżon jitlu fin negozjati għax hekk le jkun diffiċli li aħna ninvoluhom u mbagħad iktar tard. Super, so I'm now going to hand over to Mr. Lange. You're going to take over for the second. Issa, issa Lange, għattini panel. Grazie ħafna. Smajna ħafna dwar restrizzjonijiet u problemi fuq livell federali, sottofederali, il-Jones Act, eh, il-Buy American Act, problemi fl-Europa u koll. Vizavi xi Repubbliku u r-rispett ta' rekwiżiti soċjali u ambjentali. It-tieni round issa se jħares lejn il-ġejjieni kif nistgħu niżguraw proċeduri ta' xerri trasparenti u non diskriminatorji, bir-rispett ovvjament tar rekwiżiti ambjentali u soċjali. Kuntent li fost nanna tlet esperti hawnhekk għal dan il-punt, ovvjament esperti legali wkoll għalli din hija kwestjoni legali wkoll kif nistgħu niggarantixxu proċeduri non diskriminatorji u trasparenti u l-standards ukoll. Eh, għanna l-Dr. Kamala Davar, eh, lecturer fil-Liġi Kummerċali Internazzjonali Università ta' Sussex. Jekk joġbok għandek seba' minuti. Grazzi, kontent li qiegħda hawnhekk. Jiena rajt li l-konversazzjoni msejsa fuq dimensjoni tal-aċċess tas-suq ta' ttip Jiena xtaqt inċaqlaq laċċen u nitkellem dwar kif dawn l-FTA sa xiri għandhom żewġ dimensjonijiet, kummerċ u governanza, jekk inqisu l-governanza Forsi din hija l-aktar ħaġa ċessibbli hawnhekk forsi nistgħu nirbħu xi ħaġa mingħajr il-kontroversja li għandna fil-kamp l ieħor. Bil-preżentazzjoni tiegħi Se nifoka fuq kif il-prinċipji ta' governanza huma koperti mill-istess prinċipji bħal kummerċ, trasparenza, non-diskriminazzjoni, eċetera. Għan nitkellem dwar kif dawn il-prinċipji jistgħu jipproduċu ċerti prodotti li jkunu benefik għall-Unjoni, għall-Amerikani u globalment ukoll se nifoka fuq ix-xkiel de facto jure hija xi ħaġa differenti, tkellimna tkellimna dwar mal-Amerikani, però aħna nifoka fuq l-element de facto. U se ngħid li l-prinċipji ta' governanza huma aktar sinifikanti mid-dimensjoni tal-kummerċ. Kifet, hemm żewġ aspetti pertinenti. Eh, dak tal-kummerċ, id-dejjure, għadin nitkellmu dwar l-aċċess għas-suq eh, domestiku u barrani u dawn jiġu negozjati mill-partijiet u dettati mir-riżultati tan negozjati. Issa l-aspett ta' governanza de facto għalek qegħdin nitkellmu dwar affarijiet pa' trasparenza, kontabilità, ġestjoni tar rizorsi tax-xiri pubbliku, integrità u predittibilità tas sistema u l-aktar ħaġa importanti prevenzjoni ta' konflitt ta' interess u korruzzjoni. Dan m'għandux jaqsam xejn man negozjati de jure ovvjament, però jista' jkollhom effett fuq kif aħna jkollna aċċess ta' dan is-suq. Mela, l-prinċipji ewlenin hawnhekk huma non-diskriminazzjoni bej fornituri barranin u domestiċi, trasparenza tas-sistema u tal-kontratt individwali u l-importanza ta' ġustizzja proċedurali kwistjonijiet kummerċjali u ta' governanza dawn it-tnejn li huma. Issa jekk aħna ninforzaw rekwiżit ta' non-diskriminazzjoni, nagħmlu progress tajjeb fil-governanza u naqsu xkil. Diskriminazzjoni jaf ma tkunx korruzzjoni, però l-korruzzjoni hija diskriminatorja. Ġifieri jridu nqisu l-korruzzjoni u dawn l-affarijiet l-oħrajn ukoll mill-perspettiva ta' non-diskriminazzjoni. Issa, il-home bias Anke meta tiftaħ is-swieq inti hemm ħafna home buyers fis-sistema ta' xirri u aktar faċli għal fornituri lokali biex ifornixxu dawn il-kontratti. Ma tantx fl-1999 kien hemm xi evidenza li ċerti direttiva 99% tal-kontratti kienu ġew allokati lill kumpanni domestiċi, ġifri minkejja l-aċċess fis-swieq xorta se jkun hemm dan il-bias. M'hemmx ekwivalent eh, Amerikan għal prassi tagħna li ppruvaw inneħħu dan il-bias, ħafna liġijiet huma fuq livell nazzjonali u għal daqstant hemm aktar xkiel fl-Amerika mill hemm fl-Ewropa. Issa, il-home bias u ix de facto vizavi l-kummerċ. Jena mux għaten is l-xkil eh, dejjure tipo l-Jonesek, etc. għaten is l-affarijiet l-oħrajn li mumiex dovuti għall-element legali, affarijiet marbutin mal-preġudizzju Eh, legali, eh, per esempio politiċi lokali u maktar interessati fil-kummerċ u intraprizi legali. Hemm l-element ukoll tan non trasparenza, speċjalment tal-SMEs. L-SMEs jaħtieġu għandhom inqas riżorsi għar-riċerka, inqas riżorsi biex ikunu konformi mar-rekwiżiti li ma jafux x'inhuma, jiġifieri trasparenza hija tajba ħafna l-SMI sul kollega ti se nitkellem aktar dwar dan, meta nitkellmu dwar trasparenza, qegħdin nitkellmu il-proċess kollu. Eh, l-evalwazzjoni tal-ħtiġi tal-pubbliku, l-budgets, il-kriterji użati. Manni statistika dwar dawn is-swieq aħna, dan kollu jikostitwixxi nuqqas ta' trasparenza, jikostitwixxi xkiel. Issa, Xirridu nagħmlu biex ikun hemm trasparenza? Eh, hemm l-element ta' predittibilità i procurement ħaġa pożittiva kien qisu Slovakkja naraw li fl-2009 kellhom xi riformi ta' trasparenza u b'risultat ta' dawn ir-riformi nistgħu ngħidu li kien hemm żieda fil-kummerċ punt 2.3 għal 3.6 ħaġa tajba anki għat-tnaqqis tal-prezzijiet, aktar valur għall flus Din eh, favur, favur il-fuqra u koll. Issa, it-tini set ta' xkil de facto korruzzjoni 25% ta' leaks fil-budgets għanna bżon kontrolli, egzante kontrolli, ta' trasparenza biex ukun hemm żvelar, inqisu konflitt ta' interessi u rridu nqisu wkoll dispute settlement mechanisms li jindirizzew dawn il-problemi nistgħu nimxu l qoddim bl-iżvilupp il qegħdin insiru fuq livell ta' WTA TO wto GPA Plus xi ħaġa msejsa fuq is-sistema ta' self career fejn hemm tiskuf tista' taraw hemm diversi ċifri fuq is-slide Eh, sinerġiji pożittivi fir-regolamentazzjoni kif nagħmlu aktar isu aktar trasparenza u l-integrità nistgħu noħorġu biftemi aktar b'saħħithom u dan jgħod in ġenerali. Għadin eh, hija ħaġa tajba, eh, hawnhekk huwa fejn nistgħu nisiltu l-akbar benefiċċju. Fl-opinjoni tiegħi nikkonkludi issa billi ngħid li aħna nafu li TTIP għandi jinkludi regoli fuq il-governanza b'saħħitha li jmorru lil lin mid wto GPA. Eh, nifoka fuq dan iċkiel b b'mod li ikonna ċerta aċċessibilità. U morru lin mis-sita u l-GPA korruzzjoni hija ħażina ħażina għal tfassil tal-politika negattiva għal benessri soċjali eh, żvilupp sostenibbli dak li xtaqt ngħid biex nikkonkludi huwa l-fatt li kwistjoni ta' governanza ġiet imminata mill-kontroversja tal-aċċess għas-swieq. Grazzi. Ħafna intervent interessanti li ikopri il-medda globali kollha mhux pajjiż industrializzat wieħed. Issa Għalkemm qegħdin ngħixu fl digitali, il-Parlament Ewropew għandu problema bl-IT tiegħu. L-iskrin ta' warajja mhuwiex jaħdem fil-fatt. Jiġifieri hemm biss l-iskrin ta' warajkom. Din kienet il-perspettiva Ewropea tar-riformi meħtieġa. Issa għandna es espert Amerikan li se jkellimna fuq l-istess suġġett. U naraw jekk huwa għandux l-istess opinjoni. Professur Christopher Hukins mill-Università George Washington. Grazzi, President membri distinti jiena Christopher Hukins, professur tal George Washington University nħoħsib e, xiri pubbliku. Il-programm tagħna huwa l-uniku wieħed tat tiegħu fl-Amerika. Ommi kienet e, avukat Ġermaniż ġifri kontent li qiegħed lura f'territorju Ewropew. Is-slide li miss. Mela, l-George Washington University Law School, il-slide li miss, il-negozjati tat TTIP ma' l-Unjoni Ewropea kienu karatterizzati minn nuqqas ta' ftehim fir-rigward tal-aċċess għax pubbliku. Però jidher li hemm progress fir-rigward tar-riformi li jistgħu jsiru. Slide li jmiss. Approċċ wieħed jista' jkun għal-Gvern Amerikan biex jeħtieġ li grants federali ma jiddiskriminawx kontra l-barrani. Dina tista' tkun estensjoni tal-politika barranija twali li tipprojbixxi diskriminazzjoni. Dik li tajdu la għajnuna statali jintom hawnhekk fl-Ewropa għajdu la grants. Kif tistgħu taraw minn din slide taħt eh, gwida federali għassu Amerikan il-garantis huma mill milli jimponu preferenzi ġeografiċi jew statali. Din ir-regola li tigverna eh, dan is-suq 700 biljon biljun jekk inti tibdel tliet kelmiet li ġew imneħħija next state or local dan jista' eh, iżżomm il garantis milli jimponu preferenzi ġeografiċi meta huma eh, joħorġu b'dawn it-tenders. Dan ir regolament huwa abbozzat mill-White House, abbozzat mill- fera amministrattiva m'għandix x'kiel li nsibu f'partit leġislattivi oħrajn permezz tal-Jones Act. Ovvjament, meta ikun hemm bżonn tibdil, ħfef li dan it-tibdil sir permezz tal-White House kooperazzjoni fil-rigward ta' regoli ta' xiri pubbliku, ċiber, sigurtà se nitkellem dwarhom dal-waqt. Dawn l-inizjattivi jistgħu jsiru eh, faċilment fil-Kummissjoni Ewropea u jistgħu jikkostitwixxu pass importanti l qoddim f'kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Amerikani. Dak li għandi hawnhekk huwa il-proposta Ewropea attwali tat TTIP. Din hija proposta wiesa ħafna li se tinvolvi ħidma twila diversi xhur. Din se tippermetti kooperazzjoni fi kwalunkwe oqsma li regolaturi qisu bħala ta' tħassib pubbliku. Bid-differenza ta' proposti preċedenti, il-proposta attwali taħt it-TTIP minnaħa tal-Ewropa tista' ttejjeb il-kooperazzjoni fix-xiri pubbliku u se insemmu xi joqsma fejn dan jista' jseħħ. Dan huwa eżempju ta' regolament tad Dipartiment tad Difiża li jikkontempla li jkun hemm aċċess għas swieq barranin. Hawnhekk qegħdin nittrattaw informazzjoni non klassifikata minn naħa tal-kontratturi. Xi ħaġa importanti ħafna fl-Amerika din dan ir-regolament jifhem li hemm problema ewlenija fiċ-ċiber sigurtà bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa fil-waqt li l-Ewropa segwi l-ISO standards fl-Istati Uniti l-aġenziji tagħna issegwu standards oħrajn tal-IS. Dawn l-standards mhumiex l-istess bħal dawk ISO. U dak li qed permettu regolament huwa biex kontrattur barrani u wieħed Ewropew pereżempju jippreżenta soluzzjoni ċibernetika li tkun ibbażata fuq l-ISO. U bekk ikun jista' jintuża dan l-istandard Ewropew Dan huwa eżempju eċċellenti ta' regolament li n-negozjaturi Ewropej għandhom jaħdmu għalih ir regolament fejn bejjeħ Ewropew kun jista' jippreżenta soluzzjoni non Amerikana u mbagħad din tkun tista' possibilment tiġi titqisha bħala soluzzjoni gwali. Il-problema hija li dan huwa eżempju rari. Ħafna regolamenti ta' cyber security fl-Istati Uniti attwalment ma jiftħux il-biba soluzzjonijiet alternattivi. Grazzi ħafna. Qasam ieħor fejn jista' jkun hemm armonizzazzjoni possibbli taħt il-proposta tal-EU bris l-armonizzazzjoni regolatorja tista' tkun fil-qasam ta' sostenibilità u l-integrazzjoni tagħha. Hawnhekk għandna każ tal-qorti l-Kummissjoni kontra Eh, l-Olanda, l-Max Havelar, dan il każ importanti. Eh, dan kien jikkontempla eh, il-possibilità tal-użu ta' l-eco labels. Dan il każ il-Max Havelar solva l kwistjoni ta' kif jintużaw l-eco labels meta dawn ikunu differenti fuq iż-żewġ naħat differenti ta' l-Atlantiku. Deċiżjoni tal-Max Havelar solvi din il-problema kif qedtilkom din id-deċiżjoni għalhekk li inti tista' tuża eco labels differenti sakemm inti tgħid x'in il-bażi għal dawn l-eco labels u tippermetti li l-bejja juża label differenti biex joħroġ b'spjegazzjoni għalfejn is-soluzzjoni tiegħu hija ekwivalenti. Din id-deċiżjoni min-naħa tal-qorti jekk tiġi aċċettata fl-istruttura tat-TTIP jekk regolaturi Amerikani jaċċettaw li dan huwa approċċi jera u jkun approċċ tajjeb eh, dan jiftaħ il-bibdien l bejji Ewropej li jkollhom eco-label differenti biex huma ikunu jistgħu jaċċessaw is-suq Amerikan. Din id-deċiżjoni tal-Max Havler hija eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni fuq iż-żewġ naħat ta' l-Atlantiku. Grazzi ħafna da kollox minn naħa tiegħi. Thanks a lot. And Grazzi ħafna u ovvjament min se benefika minn xi Repubbliku Trasparenti se jkunu l-iktar l-SMEs. Kontent issa li għandi rappresentant tal-Federazzjoni tal-Intraprisi Iżżar, is Signora Degot, u nadilek il-kelma. Grazzi, ħafna dan l-istudentuni għawnek għal dan l smih. Smajna kif il-proċeduri ta' xiri jistaw ikunu iktar trasparenti u kif għawnek jirbaħ kulħadd li kieku. Għawnek qed nifakaw l-iktar fuq gvernanza tajba u mhux tant fuq l-aspett kummerċali kif kama kienet tajt qabel. Nixtieq nitkellem fuq kif it-trasparenza fix-xiri pubbliku jista' jgħin l-kumpaniji iż-żgħar b'mod partikolari l għonek il-federazzjoni tagħna hija l-iktar organizzazzjoni kbira kwart tal-membri tagħna jesportaw l-Unjoni Ewropea l-ewwel destinazzjoni ma' Stati Uniti t tieni destinazzjoni mara l-Ewropa. Għax aħna nixtiequ ovvjament nieħdu vantaġġ u nesportaw għal iktar eh, pajjiżi fil-din id-dinja diġitali hemm il-proċess ta' l-appalti fejn autorità pubbliċi għandhom bżonn ikunu trasparenti l-ewwel net trasparenza tal-opportunità. Jiġifieri riklamar tal-kontratti fuq il-portals li wieħed ikun jista' jsib faċilment, jiġifieri mhux dawk speċjalizzati li semmis ikunu diffiċli l isibhom, u għalhekk dan huwa aspett importanti ħafna x'dawn huma iktar tajbin għall-SMEs, u għalhekk huwa importanti ħafna illi l-portals il portals ikollhom l-informazzjoni li kun faċli l-SMEs isibuhom. Dan jista' jkun parti tal-potri tal-informazzjoni tal-SMEs fin negozjati ta' TTIP kif diċi propost mill-Kummissjoni Ewropea fil-Small Business Chapter. Mbagħad it-trasparenza wkoll trid tkun fil-proċess u għalhekk xejġri meta u l-scoring criteria, ġifieri il-miri. Umbagħad it-trasparenza tar-riżultati għaliex rebħu u min rebaħ importanti ħafna reazzjonijiet għal min ma rebaħx. Umbat il raba kriterju id-dritt tal-appell periodu ta' 10 tim fejn n-nies jistgħu jappellaw kontra l otja tal-appalt. Xi awtoritajiet ma jagħmlux ta' kollu dan huwa ħażin ħafna għax dritt għall-appell irid ikun imħares bħala dritt ta' trasparenza u ġustizzja u għalhekk dawn huma il-prinċipji u soluzzjoni mbagħad pratika diġà il taqqafas ta' prekwalifikazzjoni li tajn l smis jikompetu eh, eh, fuq eh, trattamenti indaqs ma' kumpaniji ikbar jistaw l-SMEs jitalmu mill-zbalji tagħhom, jistaw ikun iktar kompetitiva dawk li mal-kundizzjonijiet u hekk l-innovazzjoni u l-kollaborazzjoni jittejbu. U għalhekk huwa importanti ħafna illi l-prinċipju ta' trasparenza jagħmel parti tal-pakkett ta' gvernanza tajba. Meta niġu għall-Istati Uniti huwa diffiċli ħafna għal kumpanji kbar jirrispondu għall appalti. Aħna pereżempju fil irlanda ta', ta Tramuntana huma jipprovdu servizzi għal ħabsijiet fil-Stati Uniti u għandhom bżonn il-kumpaniji Amerikani speċjalment dawk ikbar biex ikollhom suċċess fil-proċess ta' appalt ma minkejja huma il-fornitur preferut. Issa din il-kooperazzjoni mhux neċessarjament aħjar ħaġa imma l-aċċess għal xiri għal kumpanija kbar huwa permezz dawn l-imsieħba u għalhekk it-trasparenza tista' tneħħi din id-dipendenza jekk nistgħu jkollna aċċess aħna stess nistgħu nikkompetu aħjar u ndaqs bħal kumpanija Amerikani. Nixtiequ naraw titib favur il-kumpaniji iż-żgħar u għanna bżonn għal daqstant eh, prinċipi sodi ħafna fit-trattat kollha, pereżempju fil-kapitlu fuq il-kooperazzjoni regolatorju kif qalt il-kollega, imma kif ukoll fil small Business Chapter. Hemm bżonn li jkun hemm grupp ta' ħidma ta' l smis fuq ix-xiri bħala parti mit-trattat. Nala ngħid illi ix xiri mhuwiex parti żgħira tat-TTIP il-kumpaniji żgħar jistgħu jibbenefikaw ħafna minn dan il-ftehim jew bħala fornitur fil-Stati Uniti jew bħala parti tal-katina ta' provista għal kumpaniji Amerikani fl-Ewropa imma jistgħu jitilfu ħafna jekk ix-xiri ma jkunx kif suppost fit-TTIP u dak li mur kontra dak li aħna nridu mit-TTIP aħna nixtiequ l-kumpaniji dwar jiddefendu t-TTIP mhux jitilfu mħabba kompetizzjoni inġusta u l fuq l-aspetti kummerċali għanna bżon ta' soluzzjoni tajba għal-ftuħ eh, asimetriku ta' suq li huwa inevitabbli, sa meta ninġu għall aspetti ta' gvernanza, trasparenza importanti ħafna għax naraw responsabilità, l-integrità u l predibilità u għal daqstan daw l-affarijiet kollha dawn elementi kollha ta' gvernanza tajba huma importanti ħafna l kompetitività tal-SMEs fi zoċ naħat tal-Atlantiku. Grazzi ħafna. Thanks a lot. Um, and now we have uh, Grazzi ħafna, sana sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet għal xi 20 minuta. Mela, mistoqsija ta' minuta jekk bok il-lista tal-kellima, Iva, jekk tista' nobieli, għanna sitt kellima, l-ewwel sur Stefanic. Grazzi ħafna, Sur President u grazzi wkoll il-kellima kollha tal-panel tal-imbottaw favur it-trasparenza xira naqbel ħafna u jina naqbel ħafna mal dak li qalet is-Sinjura Deverts u nista' nikkonferma illi fis-Slovakkja adottajna liġi il-kontratti kollha tax-xiri pubbliku jistgħu jkunu validi biss jekk jiġu pubblikati fuq l-internet permezz tal-bidla fil-liġi kellna żieda ta' 14% ta' xiri pubbliku, ta' spiża fuq ix-xiri pubbliku f'sena. lekin saqsi lis sur Jukens li għaf aħjar minn l-esperjenza Amerikana jekk klawsula bħal din tista' tiġi adattata l-leġislazzjoni Amerikana biex intejbu it-trasparenza u potenzjalment tiġi forsi inklusa fil-negozjati ta' TTIP. Grazie ħafna, Helmut Schulz. Grazie, Sir President, jena ġdan ringrazzi tal prezentazzjonijiet. U nasab li huwa importanti li nżommu rabta bejn dawn panels, minħabba naħseb li il-Gvern Nazzjonali fuq il-livell federali dan jistgħu jużaw ukoll bħala strument siwi dan l-istrument tax-xir pubbliku anke għall-iżvilupp soċjali jekk ikun hemm naturalment dawn miżuri ambjentali u soċjali jekk inħarsu lejn il-problema illi tkellmu fuq għal-kellima naħseb li nistgħu nitkellmu fuq il-kwistjoni fuq veru fuq il-fat li veru jista' jkun illi dawn il-problemi jeżistu, però l-anijiet komunali, reġinali għandhom ikunu minn ta' qoddim minn ta' priorità. Ħaġa oħra li naħseb li kienet interessanti. Nixtieq insaqsi jekk l-istati federali tal-Istati Uniti u l-komunitajiet mhux ħajkunu koperti mill-livell federali, di kif tista' tbiddel l-istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea? Well, thank you to Grazie ħafna l-kellima tagħna. Iva, xi Repubbliku nistaw eh, naħdmu favur l-SMEs u għanna ħafna x'namlu f'dawn din il-parti kruċjal tan negozjati ma jien impressjonata ħafna mis suġġerimenti minn membri tal-panel l-ewwel mistoqsija lil kummissjoni ħasbu f'dawn dawn is-suġġerimenti jistgħu jaġixxu speċjalment is-suġġeriment mill-parteċipant Amerikan għal-bini tagħna fuq il-politika tal-otjiet tal-grants eh, fl-Amerika imma ġeneralment naħseb illi għandna bżonn naraw ukoll l kwistjoni ta' trasparenza kif ġim semmi wkoll dal-għodu Għanna bżonn nkunu konvinti fuq dak li nagħmlu aħna wkoll u sa nhar it-tnejn fl-Unjoni Ewropea suppost implementajna id-direttiva fuq ix-xiri pubbliku u dan ikun żied kieku trasparenza fis-sistemi ma sissa 50% biss tal-istat membri għamlu hekk u lek bżonn niżguraw ruħna li jekk qed insaqsu għat-trasparenza aħna għandna bżonn eh, naġixxu wkoll favura favurija biex hekk ikonna trasparenza massima hawnhekk fl-Ewropea wkoll imma viżibilità u trasparenza l smis u insibu l-appalti nasa eh, nasab għandna bżonn naraw portal li biex dawn ikunu iktar disponibbli għall smi stana u l kull suġġeriment ovvjament eh, ikun eh, aħbar, tkun aħbar tajba. Imma grazzi ħafna, eh, Presidentina jina nishtiq u kol najt prosit l-membri tal-panel kolla u nishtiq namel xiftit mistoqsijiet li sur Jurkins billi l-Stati Uniti ekonomija tas-suq bejn hemm kompetitività ħilsa u għalhekk kif liġijiet tana nistaw jistgħu allura ħarsu l-industrija nazzjonali għandhom raġuni meta naraw illi jistgħu jkunu approvati jew le u biex nkunu nistaw ngħidu dak l-Amerikan li forsi jistaw eh, jkunu ta' ostaklu x'mhumiex tant koerenti mal-prinċipju. U l-Senjura Dava fuq il-gvernanza u l-proċedimenti naħseb inspegajt eh, so ħafna jiena naqbel sħiħ. Imma, meta nitkellmu fuq il-gvernanza fuq it-naqis tal-unpaċetti għal daqslanti naħseb illi fuq dan il-kuntest hemm ħafna nieqes bħala żvilupp kif nigarantixxu, kif nikontrollaw it-tipa tal-intrapriżi li għamlu parti minn dawn il-proġetti ma ndefendu r responsabilità soċjali tal-intrapriżi mill-xirri pubbliku għal dawk li huma l-intrapriżi illi rispettaw dak il-kriterju matul il-proċess umbat ta' adattament. Umbat l-aħħar mistaqsija Sinjura De Grutina naqbel ma dak li għattint f'pajjiżi l-intraprizi kollha għandhom il-dritt illi jagħmlu eh, rikors eh, biex hekk ikollhom il-żmien biex jagħmlu dan ir-rikors dan l-appell, imma l-esperjenza wkoll anki minn ta' gvern Spanjol huwa eh, fondamentali u għalhekk għandha bżonn ikun hemm miżuri ta' trasparenza fil-kwalifiki kollha biex hekk tassew dan l-appell ikun jista' jiġi aċċettat. Grazzi. Ja, ich habe auch zwei Fragen, weil das passt, ein, ein Ding passt bei mir nicht zusammen. Okay, na, das soll mistoqsijiet. Naħseb li dak li qed tisma' mhux qed jaqbel ma' dak li nafjen fuq l-ekonomija, x'qed ngħidu allura fuq eh, dan il-ftehim u l-mod ta' kif jista' jibbenefika l-SMEs. Fl-esperjenza tiegħi fil-Ġermanja, jiena kont ukoll parteċipi fit-tfassil ta' xi ftehim reġinali. Jiena rajt illi rridu naraw li il-problemi kienu mhux minħabba l-nuqqas ta' trasparenza, iżda minħabba kompetizzjoni qawwija. U kien hemm l smi sir ħafna drabi kienu żvantaġġati jekk ma kienux issussidjati u mejjuna fuq il-livell reġjonali. Allura nixtieq insaqsi hemm xi statistika dwar kif dawn li jieħdu tenders ta' xi Repubbliku kif dawn inbidlu fuq il-livell reali. Tieni ħaġa li naħseb irridu naħseb daqsxejn b'mod iktar intensiv fuqha. Aħna fil-fatt norbtu is-swieq ħielsa ma tnaqqis fil-prezzijiet, però naturalment hemm ċertu regoli ambientali soċjali jridu jkunu rispettati. Minħabba illi naħseb li mhux il-prezzijiet huma importanti, iżda anke dawn il-valuri li se jwaslu żvilupp iktar sostenibbli. Ix-xiri pubbliku huwa strument li għandna nappoġġaw iktar. Grazzi ħafna Peter. Signora Ċansra. Grazzi ħafna u nixtieq nirringrazza li kelli ma kollha l-preżentazzjoni tagħhom. Smajna eh, kontribuzzjonijiet interessanti ħafna illi naseb eh, ikunu jistgħu jgħinu l kummissjoni fin-negozjati futuri kien interessanti nisma' mis-Sinjura De Grot u jiena naqbel miegħek illi l-SMEs imson ikunu l-ewwel difensuri tat-TTIP. U x'imdaqqiet nisimgħu illi il-kumpanija l-kbar biss jibbenefikaw mill-TTIP. U forsi nista' tgħidilna naftit iktar fuq din l-idea fuq is-sitwazzjoni attwali tal-SMEs fuq is-suq Amerikan jekk għandek forsi xi ċifri fuq kemm għandhom suċċess meta jiġu għax-xiri pubbliku u jekk għandkom xi ċifri fuq eh, kif jistgħu morru għall-aħjar kif ikollna TTIP ambizzjuż. Iva, fuq l-industri diġitali għax għana nishtiqu tkabbir maġġer, insemmejt il-possibilta illi ikun hemm standardizzazzjoni tal-ICT jekk l-Ewropa issegwi standards ta' l-ISO u l-Amerikani koll qegħdin nibnu xkil ostakoli f'dan il-proċess ta' standardizzazzjoni li se joħolqu problema l-futur. Forsi nistgħu ikonna kontribuzzjoni fuq dak li naħsbu fl-Ewropa għall standards diċali għal produtturi Ewropej kif jistgħu jaħdmu flimkien dan id-debattitu jasal f'waqtu għax l-Ewropa ovvjament qed terġa' tikkonsidra l-proċess ta' standardizzazzjoni tagħha. Grazzi ħafna u naħa tiegħi forsi mistoqsija ċkejkna wkoll is-Sinjura Dava semmiet illi fil-qafas tal-OECD xi 25% tal-offerti huma marbutin mal-korruzzjoni. Il-problema tal-korruzzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fix xir pubbliku problema? Forsi din hija mistoqsija għat tliet membri tal-panel, tliet esperti. Issa lesti illi nisimgħu it-tweġibiet u se nibda ma' Sinjura de Grot. Grazzi ħafna, President. Jiena kelli tliet mistoqsijiet jidher għalija għalmenu. L-ewwel net il-viżibilità tal-kuntratti ta' xiri pubbliku għal kumpaniji iż din hija xi ħaġa li hemm bżonn indaħluha fi Small Business Chapter. Diġà kien hemm kampanji għall-inklużjoni ta' Information Portal u l-Kummissjoni di proponita bħala parti ta' dan hemm bżonn ikun hemm ukoll lok għal xiri pubbliku li kumpaniji żgħar jisibuha faċli jisibuha. Naf li diġà hemm website fuq il-Parti Amerikana ma nafx hekk fuq il- anzi fuq in-naħa tal-Unjoni Ewropea hemm diġà ma nafx fuq il-Parti Amerikana tajb li kieku jingħaqdu għal benefiċċju tal-SMEs. Issa, it-tieni mistoqsija kienet fuq it-trasparenza u kif l-intraprizi iżgħar jikkwalifikaw għal kontratti natajt eżempju tal-G Cloud li huwa importanti ħafna fl-istadju ta' prekwalifikazzjoni għax tippermetti illi dettalji eh, tipprovdihom derba mhux 20 derba u tippermettilek ukoll illi tissottometti dettalji li huma neċessarji mhux kollox fuq il-fatturat meta tirbaħ il kuntratt imma l fazi biss ta' qabel il-kwalifikazzjoni. Mbagħad kien hemm mistoqsija l-oħra l-aħħar waħda fuq is-sitwazzjoni fil-Stati Uniti u su għal SMEs m'għandix ċifri imma naf illi hemm inqas SMEs li esportaw meta mqabbel mal amerik mal l-Ewropa, l-Ewropa xi kwart l-Amerika xi 10 fil-mija, imma naħseb il-SMEs jistgħu jibbenefikaw kemm fl-Ewropa, kemm fl istat Uniti mill-TTIP kif ukoll mill-ftuħ tal-suq tax-xiri pubbliku m'għandix iċ-ċifri imma nista' nibatlek iċ-ċifri meta mur id-dar. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Chairman. Um, Grazzi ħafna, Sir President Leonet. Mhux daqshekk diffiċli illi li fil-komunità tagħna nidru b'dan il-mod nafu li fil-komunità tal-xi Repubbliku hemm kważi xi mittel persuna. U naħseb li nista' inqablu ħna ma' soldati li qed jiġġieldu għal ħajr soluzzjoni mill-Ġermanja, minn Franza, eċetera. Din is-soluzzjoni ħanaċċettawha l-ewwel. Għajkun hemm ħafna reżistenza mill din l-industrija tad-diviża tixtri in ġenerali fuq il-livell tax-xiri pubbliku issa fuq kwistjoni tat trasparenza naħseb li kienet mistoqsija interessanti ħafna. Aħna fil-fatt għandna nieħdu dan bħala eżempju ta' trasparenza fuq il-livell federali, naħseb nista' ngħid li hemm trasparenza tajba biżejjed hemm il-ftehim qafas ukoll u rridu niżguraw ukoll li jkun hemm trasparenza sħiħa. Illi naħseb għandha valur ta' bejn 200 u 300 biljun dollaru fis-suq tal-kapital fuq eh, il-livell tal-istat diffiċli li aħna nisfurzaw l-gvernijiet lokali illi kunu trasparenti. Jina ħdimt mal-gvern ta' Myanmar u naħseb li kieku u ħdim tajjeb iżda li kiku niprofa nintroduċi ruħi lill-gvern lokali ta' Virginia naħseb li kieku jarrestawni jem ħafna ostilità. Għaddin naraw li ħafna gvernijiet illi hemm bżonn li jkunu iktar kompetittivi u dan ir-regolament irid jerġa' jidħol fis U naħseb li ieħor li l-Ewropej jiridu jkunu jafu fuq eh, l-aspett ta' kooperazzjoni dan huwa so illi ma tantx huwa viżibbli immem xi 8 biljun dollaru li huwa investit fil- eh, fil-teknoloġija ta' komunikazzjoni. Ġifiri, aħna rridu naraw li importanti identifikaw dan is-suq u anka intejbu din is-sitwazzjoni. Issa dwar is-suq ħieles fl-Amerika nafu li dinja daqsxejn ta' problema jiena nirkeb il-ferrovija illi ibnit fl-1978. U tweġġa li dari kullinet kull darba li netla fuq din il-ferrovija naħseb illi forsi jekk ikun hemm soluzzjoni Ewropea żgur l-Amerikani jieħdu gost, jekk ikun votanti Amerikani jkunu jafu fuq dawn il possibiltajiet li tista' toffri l-Ewropa. Issa aħna fuq il-livell lokali u reġjonali aħna naħdmu ħafna fuq liġi tal-frodi, ta' kontra l-frodi. U nifukaw ħafna anke fuq kwistjoni ta' kontra l-korruzzjoni bħal-frodi. Grazzi. Iva fil-qosor ħafna nissan nitkellem fuq dawn iż-żewġ qasma. Korruzzjoni u trasparenza. Korruzzjoni hija l-istess anke fl-Istati Uniti kif inhi fl-Unjoni Ewropea, iva jiena nista' ngħid li kulħadd huwa vulnerabbli għall korruzzjoni. Hemm korruzzjoni fil-livell ta' kompetizzjoni fuq l ta' informazzjoni u din hija kwestjoni importanti ħafna hija problema kbira speċjalment għal dawk li jkunu jixtiequ jirċievu iktar informazzjoni Importanti li konna aktar trasparenza, xiri pubbliku elettroniku, eccetera. Dan kollu jista' jekk neħ informazzjoni mill-portal dan ħajneħi mis-seta tal dawk li jagħmlu xiri pubbliku. Naħseb li dan jiddependi ħafna wkoll fuq l-industrija. għandna ċertu kriterji aħna fl-Unjoni Ewropea ġifieri huwa aktar faċli li tinduna li ma kumpanija tista' tikkwalifika bħala SMI. E. Nasab li nista' nieqaf hemmhekk. Grazzi. Iva l-preżentazzjoni tista' ssibuha fuq is-sit tal-internet tal-imko u l-inta. Nixtieq nistieden li trade unions kif ukoll lis-Sinjura De Grot sabiex jagħtuna diskorsi tagħhom ukoll ħankun nistgħu nippreżentaw. Grazzi. Issa istiden li Robert Schlegelmilch sabiex jitkellem dan huwa mistiden li jiġi sekwit fil-kumitat inta u espert minn fuq ix-xiri pubbliku wkoll u posta suġġetti oħrajn importanti fl-istess ħin attwali kontroversjali nħalli fidejk, Robert. Grazzi, nixtieq illi Ringrazzja wkoll lill coachers tal-li organizzaw dan is-smieħ naħseb li dan huwa suġġett verament affaxxinanti. jekk tistgħu taraw minn xi ftit mill-preżentazzjonijiet jiena dak li nixtieq nagħmel huwa li nagħtikom il-perspettiva tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati ta' TTIP, iżda nipprova wkoll nipoġġi dan kollu f'ċertu kuntest. Nixtieq nitkellem fuq tliet problemi ewlenin ġifieri l-aċċess għas-suq, il-kwistjoni tal-aċċess anke fuq il-livell statali u ir-regoli. Unħan nipprova nwieġeb ukoll xi ftit mistoqsijiet iktar speċifiċi. Nixtieq ngħid il din il-kwestjoni tal-opportunitajiet tax xiri pubbliku ta' bejn l-Ewropea u l-Istati Uniti dawn mhumiex affarijiet li nqalaw il-bira. Aħna illa niddiskutu mal istati Uniti ħalli naw kif nistgħu nżidu l-opportunitajiet kien hemm insemma 12% jew 15% tal-prodott gross domestiku id-daqs tas-suq dejjem ikun differenti, però naħseb eleventi il-kif tkejjel id-daqs tas-suq, però huwa daqs konsiderevoli. Naħseb li dan il-punt partikolari trid is. Aħna jenna ngħidu wkoll li hemm iktar xkil minna tal-Stati Uniti milli ta' tal-Unjoni Ewropea negozjati Bdewa bażi tal-fatt li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa nbidlu xi ħaġa u jekk inħarsu lejn ir-rapport li beda negozjati ta' TTIP kien fil-fatt kien hemm il-punt li aħna rridu ntejbu l-opportunitajiet kummerċjali fuq kull livell tal-gvern nazzjonali trattament li kun hemm trattament nazzjonali li jfisser ma jkunx hemm diskriminazzjoni mlebda ebda preferenza u iktar aċċess għas-suq. L-ewwel problema hija li aħna nqisu l-aċċess għas-suq din hija xi ħaġa li kulħadd jaraf bħala kwistjoni importanti. Aħna smajna nibdu ta' preżentazzjonijiet interessanti ma' xafejn qod intenni tal-fejn Buy American hija xi ħaġa li dejjem tidħol fin-nofs dawk li jixtiequ jixtru prodotti tagħna ma jistgħux minħabba li dan lat, però aħna meta naraw li l-Amerikani pruvaw jixtru dawn il-ferroviji ta' veloċità kbira sabiex tasal semmek trid taddi minn ħafna ostakli minħabba li anka il-partijiet tit tibnihom. U ma tantx ikun hemm kumpaniji li jibnu dawn il-partijiet tal-ferri, ġifieri l-katina kollha tal-provvista għandha tkun sottoposta għal dawn ir-regoli. U jekk ikun hemm mijiet ta' partijiet jista' jkun hemm ċertu partijiet li verament ma jistgħux isibuhom. Ġifieri dan huwa eżerċizzju diffiċli ħafna sentikom ħafna eżempji iżda nixtieq ngħidilkom li minkejja fatt li jkollkom konna l-kontratti dan ma jfissirx li aħna ma nistgħux insegwu dawn ir-regoli. Ħaġa oħra għandha x'taqsam mal-kwistjoni tas set asides u Dani abrabta ma l-SMIs ma nsibx li intom taflu 23% tal-kontratti fuq livell federali huma riservati għal kumpanija zardu daqs medju. Dan jorbot ħafna mal-fatt li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex nejn kumpaniji żgħar. Però huwa verament importanti li aħna nabdu diskriminazzjoni għalfejn dawn il-kumpaniji tan naħa l tal-oċean huma sklużi minn dan. Din hija kwistjoni oħra illi hija relevanti wkoll diskussjoni li aħna qegħdin konna hawnhekk. L-aħħar punt tendenza qiegħda tiżdied din mhijiex idea ġdida. Qed naraw li hemm leġiżlazzjoni fuq livell federali bekk kif qal il-kollega din qiegħda tkun stigata kemm il-Kungress kif ukoll minn amministrazzjoni ma' ċertu stati bħal New Jersey fejn aħna ftit ġimatilu nirxina nikkonvinċu l-gvern ta' New York. U anke fil-gvern ta' l-gvern ta' Jersey sabiex ma jintroduċux regoli ġodda. Kemm iktar tendenza li jkun hemm preferenza għax-xiri lokali by American. Din hija problema ewlenija jkolli ngħid li din tinħassan ka fuq livell tal-istat. Issa t-tieni kwistjoni hija nagħmlu aħna fuq il-livell tal-istat Minħabba li gvern regali li jistax jimponi fuq dawn ir-regoli din xi ħaġa differenti minn dak li aħna konna qegħdin nsemmu. U l-impenni fix-xiri pubbliku internazzjonali huma limitati mhix ħanqod nidħol fid-dettall iżda 37 stat illi daħlu xi ħaġa fil-ftim kummerċjali tad-WTO. Kien hemm ċertu stati illi taw ċertu kontratti li ċertu entitajiet tal-xri pubbliku. Iżda mhux l-arranġamenti u dawn il-kontratti li huma trasparenti dawn mhux koperti minn dawn l-arranġamenti. Hemm żewġ punti li huma relevanti għall-Istati Uniti u dan jorbot ukoll mal-kwistjoni tar-regoli. L-ewwel nett aħna naħsbu li m'hemmx trasparenza laqqas fuq dak li qed jiġri fuq livell statali. M'hemmx database ċentrali jekk kif aħna għandna fil-database tat-TED. Waħda mill kwistjonijiet importanti ta' dawn negozjati jgħan li bdew propju minn dan il-punt. Bil-kontra ta' dak li hija l-impressjoni naħseb li din il-kwistjoni tar-regoli u trasparenza hija verament importanti aħna proponejna dan kollu sabiex ikollna xi ħaġa simili. Ix-xir pubbliku wkoll hija xi ħaġa importanti u hemm regoli oħra mhux biss regoli ta' trasparenza, iżda regoli illi jippermettu pereżempju l-menti jekk inti tistax tikkwalifika. Għal dan kollu, ġviri jiena naħseb li għandi kwistjoni importanti ħafna u għek. Apparti mill-kwistjoni tax-xir pubbliku aħna din nitkellmu fuq il-trasparenza u naħseb li hemm element importanti ħafna fi xir pubbliku aħna qegħdin nużaw ħafna mill-flus tal-Istat Federali. U l-Istati Uniti meta huma jkunu qegħdin jagħmlu proġetti kbar ta' infrastruttura jkunu qegħdin jużaw il-flus ta' federali pereżempju. Jekk huwa proġett ta' dranaġġ nagħtu każ jużaw il-flus mill-Aġenzija Ambientali. Huma mhux dejjem ikun jistgħu jimplementaw kull regola tax-xiri pubbliku bekk huma jkun jistgħu jipollu kundizzjoni fuq il-flus li jingħataw. Ġifiri jista' jkun li aħna ngħidu li ma tistax kollok preferenzi meta tuża l-flus federali u din qedni aħna. Brefta ma ċertu suġġerimenti aħna ħarisna lejn din kwistjonijiet u naħseb li tkun xi ħaġa kbira ħafna jekk fuq livell federali aħna ngħidu li by American ma tistax tkun applikata għal dan kollu. Naħseb li huwa importanti kif eh, aħna nimplementaw ir-regoli għal dawn is-sussidji. Fu l-istat fu livell tal-istat għandek kwistjoni wkoll għandha x'taqsam mal-governance. Aħna għedna wkoll din dinja kwistjoni għandha x'taqsam mal-flus ta' ċittadini tal-konsumaturi. U mod li mhuwiex efficienti Nasib li dan jista' jibbenefika wkoll ċertu kumpaniji fuq livell lokali. Dan iżda ma jfissirx li aħna mhux qed nimplementaw ir-regoli ambjentali, din xi ħaġa li aħna nixtiequ. Ista fuq diskriminazzjoni kolli nejt li m'għandux eżattament xi jaqsam mal-eco labeling, pereżempju. Għana nasbu li ftuħ tal-ftim kummerċali għandu u kol jorbot ma dawn għanijiet. Għana nishtiqu illi ja, naqblu kol nżommu koerenza ma sma politiċi oħrajn. Grazzi, saħan prova eh, fil-qosor nwieġa bil-mistoqsijiet dwar pereżempju il-fatt li aħna nistgħu nivitaw li nżommu mar-regoli permezz tal ftejm mal-Kanada. Istess ħaġa naħseb tista' tapplika l-ftehim mal-Iżvizzera jista' jkollok joint venture, però naħseb illi dan huwa periklu limitat naqra mhux ħażin. Maħabba li ħna din u koll l prodotti u servizzi li huma provduti, ġifiri jekk aħna naddu l-affarijiet mill-Kanada mhix ħatenna sakemm inti ma tbiddilx il-regoli ta' l-oriġini li huma pjuttost ċari, din xi ħaġa tidu żommu f'moħħkom. Kien hemm mistoqsija wkoll anke fuq kwistjoni tal-kabotaġġ, naħseb li dan huwa dettal tekniku kabotaġġ huwa min jista' jipprovdi s-servizz iżda mhux fuq l-imbastiment tista' tipprovdi dan is-servizz. sabi li kabitax bejn l-istati membri u kol jom miftuħ u tista tara li ma tantxem lokal ħafna kabotaġġ fl-Ewropa, ħabba li distanzi mhumiex kbar, però regoli ta' xir pubbliku u l-eżempji li aħna kellna ma kienux fuq il-provizjon ta' servizz, però l-affarijiet li x-xulgvern jekk dawn mhumiex miftuħin trasparenti, però s-servizzi kulli ngħid li huma differenti mill-fatt jekk il-vapur għandu xukun Amerikan jew le. Ġifieri provizjon tas servizzi hija problema separata. Issa, il-mistoqsija tas Sur Kaspari fuq servizzi pubbliċi va naqbel perfettament naħseb li meta nitkellmu fuq ix-xiri pubbliku. Ma rridux nitlu fuq il-kwestjoni ta' ċnu għas-servizz li qed jkunu frod fis-suq ħieles. Dawn huma affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, aħna mhux qed nippruvaw ndaħlu ċertu żbilanċ, aħna meta nitkellmu fuq tenders ta' ċertu servizzi nafu li hemm servizzi in-house li nataw bej il-komunitajiet fu livell komunali ġifieri li mhumiex koperti. Iżda fl-aħħar mill-aħħar naħseb li fir-regolament bażiku aħna nafu li r-regoli bażiċi tagħna tax pubbliku mhux ħajkunu offruti. Kena mistoqsija oħra minn ħadd sur Gaspar dwar id-daqs tassu u kemm huma kbar l-opportunitajiet. U s anke fuq l-istatistika jiena jkolli ngħid li ħafna drabi tkellimt mal-pip Amerikani. Iżda l-istatistika mxie mhix mek id-dispożizzjoni tagħna. Jena naħseb li jkun diffiċli il aħna naraw dan kollu fil-istima tal-kalkolu, naħseb li għanna parti kbar aħna mill-Amerikani, l-Amerikani jgħidu li mhux veru, però aħna għandna statistika mill-naħa tal-Istati Uniti li miex daqsek eh, ta' iżda jiena nixtieq ngħid li meta nitkellmu fuq eh, il-kumpaniji u l-problemi naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rridu nifukaw fuqha. Żewġ punti oħrajn kien hemm mistoqsija fuq il-viża minn ħata Sir Winkler naħseb li nista' ngħid li aħna fuq is-sita mhux qed nitkellmu fuq il-viżas. Ġimiex parti mill ftejim ta' kummerċ waħna qed nitolbu lill kanadiżi sabiex jgħinu l dawk l-istati membri għandhom problema. Nasab li dak kollox. Il-kwistjoni jekk aħna konsidrajni din kwistjoni tal-grants. Kien mistoqsija forsi ma wieġibx ma nafx li ma waħda kienet. hija kwestjoni kummerċjali, jiena naħseb li aħna fil-fatt din nikontrollaw dan kollu flimkien mal-kollegi ta' DigiGrow. Però dwar l-implementazzjoni kolli nejt li jiena nirsab ottimist iżda m'iniex l-espert. Grazzi ħafna. Daw għal New York inti u xek. Għal dan it 13 round. Nawgurawlek. b'mod li l-pożizzjoni Ewropea tagħna tiġi mitqisa u dan wassalna għal tmiem tal laqgħa tagħna. Ir-rapportera l-imko għandu l-possibilità li jżid xi ħaġa oħra jekk tixtieq. Grazzi fil-qosor, President. Aħna llum iddiskutejna parti ewlenija tan-negozjati TTIP. Smajna opinjonijiet interessanti proposti wkoll dwar x'nistgħu nagħmlu waqt in-negozjati b'mod li naslu għal riżultat. Wieħed mill-kummenti tiegħi huwa dan. Għal min nixtiequ ir-riżultat? Naqbel li għandna nagħmlu aċċen kbir fuq l-SMEs u rridu nħeġġu l-negozjaturi tal-Unjoni biex jimbuttaw jixprunaw fil Parti Amerikana biex jaħdmu briss l-SMEs għaliex dawn huma huma importanti ħafna għall-ekonomija, l-innovazzjoni, l-impjigi u l-iżvilupp ukoll fost l-oħrajn tal-ekonomija diġitali. It-tieni kumment huwa xirridu nagħmlu dwar ix x-xiri pubbliku l-aċċess għas-suq. Hawnhekk il-messaġġ ċar li ħareġ huwa Nirdu naħdmu fuq il-livelli kollha federali u dak statali wkoll. Hemm bżonn impenn min-naħa tal-Amerikani fuq dawn il-kwistjonijiet. Toġobni l-idea li jekk huma jirnexxielhom jikkonvinċu lill amerikani li neliminaw biss tliet kelmiet fil-Grand Policy Amerikana nistgħu naslu għal riżultati kbar għall kumpanniji tal-Unjoni nittama li fit minn negozjati narraw riżultati ambizjużi fir-rigward tal-xiri pubbliku u nittama li naraw differenza tangibli għal kumpanniji tagħna meta jippruvaw jidħlu fis-swieq Amerikani. Grazzi. Issa se nitkellem bħala rapporter ta' tifti pal-Parlament. L-ewwel grazzi ħafna l-esperti eżerċizzju tli ħafna ta' dal-għadu u naħseb li trattajna aktar kwistjoni imprekattiva f'dawn in-negozjati. Fl-opinjoni tiegħi din tista' tkun ħaġa importantissima. Kruċjali, kien ħafna problemi diskutajnijom pubblikament ukoll, però din il-ħaġa hija kruċjali għall-Unjoni u brabta mal-proċess ta' negozjati il-għaddejjin tlet snin minnaj progress. U jekk ma jkunx hemm progress waqt ir-round li jmiss jew iż-żewġ rounds li jmiss allura f'Lulju irridu naraw daqsxejn nirriflettu daqsxejn jekk nistgħux immexxu. Naraw jekk jista' xi jintlaħaq ftehim dalwaqt. Ovvjament, ħaġa diffiċli ukoll eh, din. Eh, smajna biex kelli hemm ukoll dal ħodu speċjalment fir-rigward tal-livelli eh, differenti wkoll livell federali, soddu federali, finanzjat mill-gvernijiet federali, il-flus ukoll u l-livell soddu federali insomma. Hemm ħafna awtoritajiet involuti wkoll. Hemm bżonn trasparenza, hemm bżonn statistika u wkoll U ovvjament biex Repubbliku ħafna miri politiċi wkoll qed jiġu indirizzati dawk fiskali, politika ambjentali, soċjali. Hemm bżonn ċerta koerenza fl-approċċ tagħna, insomma. B'mod li naslu għal ċerta riżultati. Riżultati briz l-SMEs in-nies minna ħaddem u min jaħdem. B'mod li naslu għal-riżultat briz kulħadd il-partijiet involuti kollha. Mhux biss interessi ekonomiċi singoli. Smajna wkoll li hemm potenzjal għal titjib ukoll dan smajnieh illum Minnaħat naħa tal-Amerikani min-naħa tagħna wkoll. Jiena bnidem ottimist. Nittama li n-negozjaturi eh, sibu soluzzjoni b'mod li ma jkonni xalfej niddeċiedu fl-ulju mbagħad li wasalna fit Għal darb'oħra nawgura n negozjaturi għal round li jmiss. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll. Dan il-kapitlu tax-xiri pubbliku huwa importanti ħafna għal dan il-kumitat u aħna nafu li biex jinkiseb appoġġ għan negozjati tat TTIP in ġenerali irridu nkunu nistgħu nuru li hemm benefiċċji għall-entitajiet Ewropej kol. Jiena laqatni l-messaġġ pożittiv tal-Federazzjoni tan-Negozji Żgħar dwar l-importanza li dan jista' jikkostitwixxi għal SMEs. Ħsebt li kien utli wkoll li jkollna proposti utli mit-tieni panel dwar kif nistgħu naħdmu flimkien pereżempju fil-qasam diġitali u nsibu metodi alternattivi kif naffaċilitaw xi Repubbliku trasconfinali insomma permezz tat TTIP e nafu li se tkun ħaġa diffiċli li nibdlu ċerti prassi bħal bajlokel, eccetera, kulħadd jixtieq jappoġġa l-element lokali, però ħarġu xi soluzzjonijiet prattiċi llum ukoll naqbel ukoll ma dak li dita. Rridu nqisu il-modi prattiċi kif nistgħu niffaċilitaw dawn il-benefiċċji speċjalment fuq sma dejjem jikbru bħal dak diġitali fejn nafu li hemm bżonn naħdmu fuq medda internazzjonali wkoll mhux biss medda kontinentali. Issa naraw x'nistgħu nagħmlu aktar biex niżguraw li ż-żewġ naħat tal-Atlantiku jkun jistgħu jisiltu benefiċċju minn dan il-kapitlu dwar ix-xiri pubbliku. Fuq wara hemm xi brochures li jitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' dawn lotijiet tax Repubbliku. Forsi l-membri tal-Parlament jixtiequ jqasmu dawn fost il-kostituenti tagħhom. Dawn huma l-linji gwida għall prattikanti. U naf li fir-reġjun tiegħi jaslu li ħafna mistoqsijiet fuq dan is-suġġett. Fuq wara qegħdin hemmhekk kara tistgħu marru tieħdu fulijiet minn dawk li hemm hemmhekk taqsmuhom mal-kostituenti tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollaborazzjoni daqshekk tajba bejn iż-żewġ komitati. Grazzi għal kooperazzjoni. Issa nibdew il-laqa tal-int f'kamra wieħed fl-ewwel solar tal dan il-bini.